Jogħġbok. Grazzi ħafna Sur President. Skużani, għandi point of order għal xi ħaġa li ġrat lili għaw barra ftit ħinilu jiena U rajt minn dalodu kwadru li fl-opinjoni tiegħi huwa ta' blasfem, blas u għadawa li em, Kristu u em, eh, eh, sinju mara arwina ħdeħ. Jina tkellimt fuq u jina e, marċivejt risposta, jina għalek neħejt il-kwadru biex nieħdu l-persuna involuta, ħattu f-postiħor waqafni għafni ta' sigurta, trattani ta' kriminali ma' fdill l-Europa, skużani, e, f'xari ħorġej il-papa u għek, possibli intellaw kwadru bħal dan, dinija e, tal-mistħi il minnu katoliku bħali jħossu insultat meta jara daw l-affarijiet. Jekk jien noħroġ minn hawn nerġa' nara għal darboħra dak il-kwadru, jiena għal darboħra ħajkolli abtit inneħħeħ minn hemm għaliex ir-reliġjoni tiegħi timponi fuq, qed nara xi ħaġa li ma naċċettaħiex. Mela, bħalma rridu naċċettaw ir reliġjonijiet kollha l-oħra, kieku kien hawn xi ħaġa bħal din imma b'Mawmettu. Ma kienux jgħidu xi ħaġa kieku ir-reliġjoni nisranija l-Kattoliċi ma nistgħux nissapportu dawn l-affarijiet. U anka jiena trattawni isni kriminal. U nitolbok skuża, Sur President jina xtaqt sempliciment nintervjeni biex najt din il-ħaġa għalli xe jistennewni barra nista sigurta. Sie haben für eine Meldung zur Geschäftsordnung eine Minute Zeit. Inti minuta għandek sabiex tamil point of order, naħseb illi wara ftit sekondi diġa konna femna fuq t tiskellem, ġifiri femnik. Jina naħseb illi jekk għandek xi ilment fuq l-arti li tintwera fil-din l-istituzzjoni.